kontent għal budget li l-Kummissjoni ħarġet għal fond ta' koeżjoni ma jinnaħseb li t test kif negozjat mir rapporter għal żewġ fondi huwa l-aħjar riżultat taħt il-kundizzjonijiet eh, preżenti u nixtieq li ma jivvut li nisħaq fuq il-kollegi tiegħi li ma jivvotawx favur l-emendi li b'xi mod idajfu t-test. Illum jiena ma bdejt ma bdilx l-opinjoni tiegħi imma kull prova biex inneħħu daw l-investimenti li bħal attivitajiet għal iktar eh, titjib tal-ħajja eh, nix nivutaw favur tijom. Ija ta' sorpriza li daw it-talbit minn pajjiżi li benefikaw minn attivitajiet bħal dan u issa ma jidux iħallu jippermettu stati membri oħra li jgawdu bl-istess mod waqt li jipromuovu il-gas bħal Nord Sea 2. Grazzi ħafna e, l-kellim li jmiss l-Onorevoli Fitto. Grazzi President, anka jien nix nesprimi ringrazzjament tiegħi l-relatur. U dawk il-kollegi kollha li ħatmu qatih u b'mod daqsek pożittiv fir dan il-kumitat fuq test daqshekk fundamentali. Ftit konsiderazzjonijiet malajr. Naqbel mal-ġudizzju negattiv min-naħa ta' xuħut mill-kollegi kollha fuq is-suġġett ta' tnaqis fil-budget li huma ta' ħsara li aħna anka qatt ma maġinajna ħan naħdmu fuqhom fil-passat. Umbat fuq tliet kwistjonijiet prinċipali. Waħda marbuta mas suġġett tal-laġla ta' azzjoni, rapidità. Dik li mill-2021 iktar ikun hemm rapidità illi aħna nużaw il-flus tal-fondi t-tieni, ir-ritard id-dewmien fil-passat f'dak li għandu xaqsam mal ispiża u da dewmien jistgħu ifixklu ma' situazzjoni u l-kapacità amministrattiva mir-naħa ta' raġunijiet differenti, differenti marbuta mal-flessibilità biex tuża mill-aħjar mod possibbli dawn il- dawn il-risorsi. Il Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss. L-Onorevoli Mikalova. Grazzi ħafna tal-kelma. President, sinura komissarju prezenti kollegi nixtieq nirringrazzja lir rapporter u l-kollegi kollha li ħadmu fil dan il-kumitat li faslu rapport ta' sek tajjeb fuq abbozz ta' regolament fuq l-IRFD u l fond ta' koeżjoni. Aħna ħdimna u b'moċċar għandna pożizzjoni li għall-iktar effiċjenza possibbli, iktar flessibilità possibbli u simplifikazzjoni ta' dan l-IRFD u l-fond ta' koeżjoni. Kien ta' importanza kbira li dan il-messaġġ joħroġ fir-rapport li ġie adottat fil-Kumitat ta' Zvilupp Reġjonali. Nixtieq nitkellem fuq ċerti elementi importanti l-ewwel ħaġa il-kontribuzzjoni kull ma jmur tikber tal-Fond Ewropew għat-tibdil fil-għallanijiet tal-tibdil fil-klina b'35 u 40% rispettivament. Unbad dwar dak l iżvilupp urban il-proposta tal kumitat kienet ta' 10% bilan li nintensifikaw id-dimensjoni urbana urbana tal-politika ta' koeżjoni biex aħna jkollna nispetaw l-aġenda tagħna hemm ċerti elementi importanti fil-riforma tal-politika ta' koeżjoni biex inżidu l-interazzjoni tagħha ma' politiki oħra tal-komunità nappoġġjaw il-konċentrazzjoni tematika bbażata fuq il-GDP, flessibilità u adattibilità tar-reġjuni. Il-pożizzjoni l-oħra ndalan li mbaxxu biex konna Ewropa li taħdem binqas karbonju u l-eskjużjoni ta' e, investiment mill-finanzjament nixtieq insemmi li għandna bżonn approċċ bilanċjat bejn e, e, għanijiet raġonevoli. Grazzi ħafna u issa fissem il-gura il-kellim nimis. Poštovana povjerenice Jurova, eh, vjerojatno u ovoj dvorani se svi slažemo i imamo... Grazie, President. Naħseb il-kol kem aħna naqblu il-fond ta' koezjoni u l-IRFD huma importanti ħafna l-Istati membri biex jirreġistraw progress dawk ir-reġuni fejn hemm daqshekk hemm bżonn biex huma jkunu f'pożizzjoni li jersqu iktar qrib lejn il-pajjiżi żviluppati jew dawk iżjed żviluppati minnhom u flus biex ninvestu fil-valuri komuni tagħna. Bħala xedew rapporter ukoll ngħid imma li pjuttost diżappuntat bir-riżultat fuq ix-xogħol tagħna fuq dal-fajl għaliex. Għax hemm livelli iktar baxxi ta' ambizzjoni minn tal-Kummissjoni. Hemm ħafna flus illi ġew ippumpjati għal ċerti għanijiet Eh, karburant eh, fossilu. U daw l-affarijiet mhux se jgħinu fil-implementazzjoni ta' politiki li bidna fuqhom fil-dal-Parlament ħan vota ħan daħlu mm, l-element tal-Unjoni Enerġetika ma meta nagħdu l-politika jkun impossibbli għall-Istati membri li b'mod effiċjenti jinnużaw flus dan tip ta' flus f'dan id-dal. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. U issa fisem ix-xelluk ah, u l ħodwar il-kellimni jmiss. Sinjura Komissarju, eżis kollegi, Iva, jina naħseb illi il-Fond Reġjonali tal-Iżvilupp huwa mezz ta' kif aħna nistgħu niżguraw li jkun hemm b'żvilupp tajjeb fiż-żoni reġjonali u anke biex ikun hemm bilanċ tajjeb bejn ir-reġjuni iżda jiena naħseb li issa din nifukaw iktar fuq Ewropa li tirrispetta aktar l-ambjent din xi ħaġa li ħana favorija iżda hekk aħna maħniex qegħdin nitkellmu biss fuq il-kosmetika, affarijiet jiġifieri li biss iridu nżejnu bihom kliem u mhux fatti, aħna verament nixtiequ li jkollna bażi ekoloġika. Jekk ħanibdlu l-opinjoni tagħna hemm bżonn li aħna mhux biss norbtuha ma' tariffa zero. Jiena naħseb li b'mod konkret aħna qegħdin nitolbu li jkun hemm mill-inqas 40% tal-mezzi li jkunu investiti fil-qasam tal-bidla soċjali u ekoloġika. U apparti minn hekk aħna kontra illi f'dan il-katalgu ambizzjuż aħna nkunu qegħdin ninvestu wkoll f'din it-teknoloġija. Apparti minn hekk naħseb li huwa importanti ħafna li l-proġetti ta' integrazzjoni jkunu indipendenti mill l-istatus tal-immigranti. Jiena naħseb illi fi strutturi soċjali aħna rridu dawn nistabilixuhom b'mod tajjeb u miftuħu fuq dan aħna verament eh, ninsistu minnaħat tal-partiti tax-xellu. Is-Sinjura Rosa D'Amato l-kelima li għal-IFDD, grazzi ħafna. L-approvazzjoni u eluq tal-ewwel qari fuq dan ir-regolament qed nitkellem għal iżvilupp reġjonali għanna żewġ punti. L-iskop tal-kwota kofinanzjata dwar id-deficit fil-patta ta' stabilta u t-tieni għanna il-waqfien immedjat tal-investiment għal fuels fossili. Għall-ewwel darba eh, da kien ġi ma ġiex aċċettat u kif nistgħu nappoġġjaw din il-fantastika inizjattiva ta' Greta Thunberg u l-strajk tal a favur tibdil fil-klima minnaħa ta' tfalu zazax Meta naraw li l-unika politika distributiva tal-Unjoni Ewropea l-investimenti tal-fuels fossili għall-lum u għall-futur. Nitlob u nisħaq fuq il- fuq il-kollegi li l-iktar punt kruċjali u huwa li nipproteġu l-ambjent. Grazzi ħafna fisem li jennef fil-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President, tal-kelma. ċer, l-svilup reġjonali u l-varjazzjoni inċestuża tal-għajnuna li għandna li nibdlu l flus tat taxxa fih dan il-familja Ewropea mingħajr l-ebda riżultat. U l-istess ħaġa fuq l-għajnuna ta' żvilupp. Mhix kwistjoni li maħniex qegħdin eh, nilabuha ta' Robin Hood imma li qegħdin nagħmluha li il-flus innaħuha minn tal-klassi n-nofs u nitfawha mbagħad fuq in-naħa tal-Ewropa tal-Lvant. U daw in-nies jafu kif jużaw avukati kif jagħmlu l armu tagħhom biex jiggwadanjaw flus b'dan il-mod. ċe, dak li ħallas it-taxxa huwa l-vittma ta' dak kollu u meta ħajja f'dak kollu. Grazzi lilek u issa Is-sur stuħe taċċetta blu kad jekk jogħġbok. Iva, kjoġbok. Il-mikrofonu. Għal min sajje jagħmel mistoqsija. Jiena smajt b'attenzjoni l-kontribut tal-onorevoli kollega Suga u tkellem fuq il-varjanti inċestużi. Jiena mill ħafna għax għana qatt ma rajna ix-xejra tiegħu fih dan il-kumitat. Il u l-ikbar investimenti marru għall-iktar parti fqira. Kif tista' tgħid ħaġa bħal din mitluf? Aqra d-dokumenti tiegħek. Tista' tikkommenta jogħġbok? Zeker. Dank u wel. Scherpe vraag. Iva, grazzi. Mistoqsija eh, li ħanwiġ bekkalija. Intom qed tonfqu il-flejjes, il-flus, kważi qed titfgħu mill-ajru fuq l-Ewropa tal-Vant. U pereżempju biex nibdlu kastelli tal-plastika. 17 miljun biex nibnu kastelli mamuli mill-plastik. Dik inti sejħilha attrazzjoni attrazzjoni turistika, għazġurdin ġurdin ma jisalleja. Iġifiri, jek taqbel ma dan mis-sektiski. Grazzi ħafna. U issa ngħaddi għas-Sur Papadakis għannon it Grazzi ħafna. Qed nitkellmu ħafna fuq ix-xejn. Qed nitkellmu fuq eh, niġġieldu kontra l-faqar, favur l-impjiegi, eċċetera. Imma it-test kien il-Greċja waqt il-kriżi kapitalista aħna assorbejna ħafna fondi imma l-faqar ġie iżdiet ħafna, iżjed nuqqas impjiegi, etc. U dan huwa minħabba li wara l-oli fit-taxxi il-flus imorru għat-tisħiħ tal-monopolji waqt li ma jsirx infieq għall-istruttura kontra arar, kontra terremoti, eccetera. Allura iktar flus għal monopolji u l-ekken sejħa kondizjonalitajiet permezz ta' hikes fit-taxxi l-flus imorru s sinjuri Allura n-nies jibqgħu jissiltu għar reformi biex il-flus jintefqu għal ħtiġijiet tan-nies. Grazzi il-kelim li jmiss u għassur Lamberts. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Eh, aħna qed nipprioritizzaw bliet qed nibdlu fil-allokazzjoni minn 5% għal 10% m'hemmx problema. Imma r-rapporter u kollogi oħra tkellmu fuq ċerti kwistjonijiet bħala 2.4 biljuni euro biljuni euro biex insaħħu il-koeżjoni fil-villaġġi postijiet rurali. Ħajkun hemm 8 miljun ruħ skont il-pols illi ħajimxu minn mill-setturi rurali għall libliet Għandek zazax li mhux se jmorru lura. Allura, dinja pat tal-irħula hekk siħa smart, dik li għanna bżon. U kumissar, nishtiq nitlobkom, nitolbok biex twiġibni fuq dal-punt u li naraw kif nistgħu nindirizzaw il kwistjoni It-tieni kumment li naqdu flimkien daw iż-żewġ fondi li RDF u l-Fond ta' koezjoni għal Kwistjonijiet Strutturali Din hija simplifikazzjoni li tfisser sabiħ ħaġa sabiħa, imma fil-prattika dan qed indajfuhom. għarfien huwa importanti. Nimplementaw il-Horizon Europe, nitrasferixxu l-arfien għal ħiliet nesportaw eh, affarijiet li jitrattaw bijom iċ-ċittadini ta' kuljum. Dan hu l-importanti u li wassalna l-ekonomija ġdida mill-2020 il-qudiem. Dini l-aħħar diskors eh, bħala MEP Olandis u nixtieq li tiġi innotata fil-minuti għax din hija kwalità li qed nitkellmu fuqha. Grazzi ħafna. Dziękuję bardzo. Grazzi ħafna. Naħseb li nofsna ħajtkellmu l-aħħar darba. Forsi. Eh, Did-darba ġifiri, jekk joġobkom nerġa' nappelalkom biex iżommu mal-ħin li natalkom, Signor Rodriguez, grazzi ħafna. Aħna hekk mhux biss qegħdin nitkellmu fuq il-fond ta' koeżjoni illi kien importanti għal pajjiżi għal Portugal u għal Greċja, pereżempju, aħna qegħdin nitkellmu mhux biss fuq il-lat politiku stanka il-lat uh, Eh, morali. Jiena naħseb li hawnhekk qegħdin ippruvaw insibu ċertu bilanċ u l istandards ikunu inferxin ukoll fir-reġjun kollha. Qegħdin nitkellmu fuq il-vantaġġi demografiċi u anke Nasbu illi għad raġun importanti li jkollna ċertu garanziji għal dan ir raġuni min-naħa tal-fondi ta' koeżjoni ħalibek aħna nkunu nistgħu nneħħu in-nuqqas ta' bilanċ aħna hekk qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-finanzjament għall ajruporti fuq il-livell reġjonali jiena naħseb illi kellna wkoll konċentrazzjoni fuq il-livell nazzjonali u din hi xi ħaġa li rridu nżommuha. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tomasic, Iva, aħna naħsbu li dan huwa verament fond li qiegħed joffri ħafna appoġġ tajjeb għal pajjiżi bħal Kroazja, pajjiżi l-Kroeżjoni huwa wieħed mill-lodda verament importanti li se jpermettilna li aħna nilħu eh, stati membri oħrajn aħna rridu nżommu wkoll ehm, il-ħaddiema fil-pajjiżi tagħna bħala membru tal-Kumitat Reġi u anke bħala membru tal-Kumitat minn Kroazja jiena nappoġġa dawn l-approċċ għabbażi tal-fatt li għandu jkun hemm eh, ġejjini aħjar eh, jkun iktar sostenibbli jiena naħseb li huwa importanti li nkomplu neliminaw il-pis amministrattiv fuq kull livell. Għandna nedukaw il-partit interessati reġjonali u lokali u anke naraw li nofru fondi għal dawk li suppost għandhom id-dritt għalihom. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Omarġi. Merci. Sur President, grazzi eh, għal-Bosta Raġuni tal-Europa, il-Fond Ewropew għal-Izvalup Reġjonali u għas sorse ta' finanzjament e, e, v f'enormità ta' austerità u e, ħafna minnhom huma kruċjali l-investimenti. Reġun ultraperiferiċi il-pożizzjoni tal-Parlament tagħna hija li niġħdu l-pesta u f'Majju taħna ħanaraw li eh, ħankunu nistaw eh, internu kif għamilna eh, fil- fil-periodu ta' qabel, nishtiq nejdu li minn 70% ta' rata ta' funzjonament irridu nitilaw għal 85% l istrategija ta' teġdijt għal dawn iż-żoni ultraperiferiċi titlop li l-Komissjoni ma' iżżomm mal-pozizjoni qawwija li hija wrieta għall-ħarsien ta' dawn ir-reġuni. Grazzi issa Sur Bokovic. Regionalni sklad in kohezijski sklad sta ključna sklada s katerimi odpravljamo razvojne razlike. Nemru li jawnek dan il-fond jela pru l importanti l izvilup reġjonali u għet mill-ikbar sfidi għall-Ewropa Għal-dastant nemmen li eh, mannix nil limittaw eh, il-fondi eh, disponibli l-li xin kellam ma kunux nistaw nil-ħu l-anijiet stana fl-Europa. Naqblu ma l-anijiet kolla fuq l-ambjent, l-efficienza enerġetika, imma nishtiq ngħid li fuq il-5% tal-fond reġjonali allokati għal setturi rurali kif ukoll 2.4 miljun euro allokati eh, eh, importanti li għaliex f'dawn iż-żoni hemm eh, eżodu importanti li jiex m'hemmx biżejjed xogħol allura rridu noħolqu l-impjiegi anke f'dawn ir-reġuni bekk ikonna anki bidja aktar moderna dawn eh, dan it-tip ta' xogħol deċentralizzata anke fil-qasam soċjali dan eh, nistgħu eh, naraw ukoll mhux biss fil-bliet il-kbar imma wkoll fil partijiet rurali ta' territorju tagħna. Dan il-fond huwa parti eh, minn l-inizjattiva għal Smart Cities eh, u jippermetti d-deċentralizzazzjoni. Nasab li din hija triq li rridu naqbdu. Eh. Grazzi ħafna issa Sinjura Ġufrida. Il-Fond Ewropew tal-izvilupp reġjonali u l-fond ta' kozjoni huma strumenti fundamentali biex eh, naraw li insaxħu l-iżvilupp reġjonali kif ukoll ehm, li kon infrastruttura b'saħħitha nistgħu nieħu l-eżempju ta' sqallija pajjiżi li kieku eh, komunitajiet ma kienx ikollhom ehm, mingħajru ma kienx ikollhom eh, futur għan esplikazzjoni ta' proċedura u nuqqas ta' burokrazija li rridu naraw issa ma wkoll il-rata ta' kofinanzjament eh, li eh, jipermettu li eh, l-aspetti makroekonomiċi ma jinsewx jew ma jkunux iktar importanti mill dawk żoni rurali jew kella imbied. Ma nix parametri li jieħdu konsiderazzjoni nuqqasijiet u realtajiet insolari, jrid ikun hemm l-infrastruttura teknika l-għajnuna matija l-amministrazzjonijiet din hija indispensabbli eh, l-għajnuna hija xaġa ma sarx naddu minna jekk rridu nqarbu l-Ewropa biex il-ċittadini tagħna. Grazzi Sur Budissa eh, li eh, RDF fuq l fantakwazjoni um, għandhom bħala għan l-fokus soċjali u l-fat li niprovaw kemm jista' jkun innaqsu distak eh, tal-iżvilupp eh, tal-żoni differenti eh, rurali urbani. Però rridu naraw ukoll li hemm ukoll distak bejn il-ponent u l-vant, għalhekk irridu naraw li jkun hemm il-promozzjoni ta' trasport multimodali, ekoloġiku, rritu kunem eh, iktar eh, investiment privat, iktar eh, sħubijiet bejn konsorzi, rridu naraw li dawn kollha jkunu fokus tal-politika Ewropea. Rridu nġibu flimkien sħab kollha anke fuq livell reġjonali imma wkoll fuq livell transkonfinali. U issa eh, sur Louis Joseph Moskur. Grazie, eh, jena nishtiq nissieħeb eh, ma dawk il-kollegi li faħru il-xol ta' rapporter dan il-tekst mill-Kumitat Reġi eh, u relevanti għal bosta reġunijiet u jikontribuxi għar reġionalizzazzjoni kif ukoll għad digitalizzazzjoni tal-font ERDF jamlu iktar effiċenti u naqqas id-distakki eh, li hemm bejn il-partijiet differenti tal-Ewropa. Nixtieq nfaħħar il-bosta inizjattivi li saru nemmen li dan jekk la jrid wassenna l-kohezjoni ekonomika, soċjali u politika u jilħaq ukoll l-istennijiet ta' ċittadini tagħna. Bħala rappreżentant ta' raġun fuq franċiż nixtieq ngħid li eh, xi ħaġa tajba di proposta tiegħu konsiderazzjoni l-interessi ta' dawn il-żoni jera li jaxew dan il-fond huwa wieħed mill-iktar um, sors ta' finanzjament importanti. Fl-axar li nitlobkom biex nkunu koherenti eh, għal dak li nappellaw għalih eh, favur il-klima u l-ambjent eh, ħudu konsiderazzjoni għal daqstant l-emendi li aħna ressaqna ma' bħala grupp. Grazzi. U issa is-Sinjura Claudio Montero Dagjara. Grazie, ħafna, eh, Sur President, eh, Sur Kommiss, Sinjura Kommissarju, eh, il-font IRDF e u l-fond ta' kozjar huma kruċjali għall-Europa, partikolarment għal reġuni ultraperiferiċi u jiena ma nistax ma jdispeċinix għaż-żewġ naqasijiet l net tal-Komissarju Korina Kretu u naqas ta' rappreżentant tal-Kommissjoni għal reġuni ultraperiferiċi. Rapport li aħna ħana dottaw, isemmi dan il-fatt u għal-kontrarju tal-Gvern Soċjalist Portugiż dan il-Parlament ma jaċċettax illi ma ċedax ċertu affarijiet aħna ma qed napprovaw Issa permessa din il-proposta l-daqstan ta' promozzjoni ta' xogħol, l-innovazzjoni, il-housing, il-mobilità u trasport eh, għal eh, gżer bħal Madeira. U nittamaw li eh, ikun hemm vot favur biex nagħtu messaġġ għawi rridu naqblu wkoll fuq eh, l-ammonti definitivi biex bekk ikonna għafa sebe eh, rrik jappoġġi aktar fil-ġejjen lil dawn ir-reġuni ultra periferiċi. Issa grazzi issur sur Pikola. Grazzi. Eh, Nammen li dawn iż-żewġ fondi huma importanti għas solidarjetà kif ukoll il-koeżjoni soċjali u l-iżvilupp tar reġjuni Ewropej. U ma nistaw nejdu uh, fost l-ikbar kisbiet tal-Unjoni. Eh, hemm ċertu dispożizzjonijiet importanti fil-proposta li nemmen li rridu nadattaw eh, fil-ġejjieni. Eh. Rid ikun hemm simplifikar tal-użu tal-fondi u żieda tal- Pero żieda ta' rata ta' kofinanzjament li tintefa fuq il-gvernijiet lokali u l-entitajiet reġjonali dan ħaj l il-ħajja partikolarment għall-applikazzjoni għal fondi rridu naraw li kun hemm żieda fil-personal pereżempju il-pjan tal-kohezjoni jew tal-iżvilupp reġjonali nafu li jiddependu eh, mill-Brexit u allura li jinti fuq iktar flejjes minn dawn l-entitajiet eh, jikkomplikalhom il-ħajja. Grazzi ħafna anke wkoll għall-inklużjoni ta' artiklu 174 biex il-gżer jiġu wkoll inklużi Issa s-senjura Sinjura Kirsten Westphal. Grazie ħafna, Sir President Iva, jena nasab li ħasra illi membri li mumiex assoċati fl-ebda partiti illi qegħdin issa jarqu idnejhom u qalu ħafna affarijiet li ma jagħmlux sens minħabba illi jiena naħseb li dawn il-fondi huma verament importanti għad kabbira ċittadini kollha aħna nixtiequ li ninvestu iktar b'mod iktar intensiv, Ewropa iktar ambjentali, Ewropa iktar soċjali, Ewropa taċ ċittadini. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna din nitkellmu fuq uh, E, iktar innovazzjoni, xogħol ġdid ukoll u ġdida kontra l-bidla tal-klima u issa ftit qabel il-bidla tal-klima huwa verament importanti li aħna naraw kif ħan investu dan kollu. Jiena naħseb li għadin raġuni huwa importanti li ngħidu li ġittadini li l-flus jistgħu jerġgħu jmorru lura fil-bwiet tagħkom minħabba ħajkun investiti fil-reġuni tagħkom. Jiena naħseb li importanti li niżguraw li permezz ta' dawn l-investimenti ma jkunx hemm wisq nies li jitilqu minn dawn ir-reġuni aħna nixtieq li jkollna fond illi verament ikun qiegħed jagħmel l-Ewropa iktar b'saħħitha ħalli tilqa aktar għall-isfidi u l-problemi li tista' taffaċċja. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa Iraċe Garcia Perez, ikjoġbok. Grazzi ħafna. Iva, sena u nofsilu aħna provajna rapport f'dan il-Parlament Ewropew li kien vera qed juri kif il-politika ta' koezjon tista' tenna biex aħna niġġieldu kontra il-problemi fil-nuqqas tal-popolazzjoni u problemi ekonomiċi li kellna fl-Ewropa. Aħna issa llum b'dan ir-rapport qegħdin naraw nanalizzaw kif dawn eh, il-fondi jistgħu jgħinuna biex innaqsu il-fatt illi ħafna popolazzjoni ħafna nies li qegħdin jitilqu mid-żoni reġjonali aħna diġà konkludejna li għandu jkun hemm perċentwal qawwi tal-fondi li għandhom ikunu fukati fuq iż-żoni reġjonali ħalibek niġġieldu kontra l-bidla demografika li aħna għandna fl-Ewropa hija xi ħaġa fundamentali għal mezzi rurali l politika ta' koeżjoni verament għandha tkun element fundamentali importanti ħafna biex nejnu lil dawk iċ-ċittadini li qegħdin ibatu bħalissa jil raġuni naħseb li huwa tajjeb li jkollna regolamenti li jistgħu jippermettunna nissiltu kontra dawn il-risfiti demografiċi li għandna bħalissa. Grazzi ħafna se ngħaddu biex nibdew il-proċedura ta' catch the eye eh, ma tantx għandna ħafna ħin, jiġifieri nista' ikollna biss tliet eh, kelliema mill- gruppi politiċi illi talbu biex jitkellmu. Francisco José Pilarmon. Fondo Europeo de Desarrollo Regional un importante. L-IRDF huwa strument importanti ħafna kif diġa intqal biex nipromovu l koezjoni soċjali fl-Ewropa u jiena nixtieq nitkellem fuq problema speċifika, speċjalment fil-Galizja qed nirreferi għal bidliet demografiċi u għal popolazzjoni qed nieħdu miżuri biex aħna nippromovu it-twelid ikollna aktar daycare centers, però nemmnu illi l-Unjoni u l-Istati membri jridu jagħmlu ħafna aktar. Il-bidliet demografiċi irridu nindirizzawhom meta nkunu qed niġġestjonaw dawn il-fondi u hemm l-emendi li ġew ippreżentati. Artiklu 10 a fuq il-fondi għall isfidi demokratiċi demografiċi juri l isfidi li għandhom ir-reġjuni tagħna hemm pjani speċifiċi li se jinkoraġġexxu eh, l-attrazzjoni ta' dawn l-investimenti wkoll. U hemm ukoll ftehim ta' assoċjazzjoni li għandu jkopri artiklu 4 li indirizza dawn iż-żoni bi sfidi demokratiċi. Grazzi ħafna is-Sur Blanco Lopez. Grazzi ħafna, President. Jekk hemm valur fundamentali fl-Unjoni Ewropea, dan huwa l-valur ta' solidarjetà u l-ġustizzja soċjali. U uh, ma rridux imorru lura hawnhekk, irridu naraw il-konverġenza li hemm bejn ir-reġjuni tagħna. Aħna joġbuna it-titjib li għamil il-parlament eh, għal dan li għanna unnek, specialment fejn titħol id-demografija. Rridu nindirizzaw il-rizorsi li għanna li popolazzjoni li dejjem edha tixxieħ, rridu naraw il sostenibilità tal-kontinent tagħna. Il-mudell soċjali tagħna huwa importanti. Proposti bħal din jagħtu tifsira għall ewropa soċjali, Ewropa li ħafna minna jiddefendu, Ewropa li tiddefendi l-ugwaljanza, il-koezjoni soċjali. Din hija emblema għalina. Dan importanti ħafna reġjuni bħal tiegħi, pereżempju l-Galizja. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa is-Sur Ħatman. Grazzi ħafna President. Signori. Bla dubju, l-IRDF u l-fond ta' koeżjoni huma effettivi biex nassiguraw il-koeżjoni territorjali soċjali fl-Unjoni Ewropea u neħu differenzi bejn ir-reġjuni tagħna. Dawn il-fondi jgħinuna nappoġġjaw l-iżvilupp lokali fiż-żoni rurali u urbani jatina ċansu kol napoġaw it-teknoloġiji deċitali u l-SMEs. Jina nilqa dan id-dokument bilanċjat minna ħata rapporters u għalek aħna nistaw napoġaw ukoll l-iżvilupp tal-ferroviji. Importanti li nkunu flessibli fl-investimenti għaliex konsegwenza ta' dan l-istati membri jistaw jiedu deċiżjoni aħjar dwar il-bżonnijiet lokali. Grazzi ħafna. Il-kelim li miss Is-Sinjura Darling, grazzi ħafna President. Is-sibt il-fuq minn miljun ruħ eh, marru jagħmlu dimostrazzjoni fl-Ingilterra eh, rigward il-Brexit. Ħafna minnhom kienu mill-reġjun ta' pajjiżi realtà ta' Brexit eh, ta' Brexit u ritna kemm mhijiex attraenti ir-reġjun tiegħi benefika minn ħafna investiment eh, tal-RDF bejn l-2014 u l-2020 użajna miljuni biex noħolqu impjiegi u ntejbu l-infrastruttura tagħna u nappoġġaw ukoll l-SMEs. Hemm min jgħid li dan sar bil-flus tat taxxi veru, però l-Unjoni Ewropea talloka bażi ta' bżonnijiet ekonomiċi mhux preferenza politika hija solidarjetà min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Jekk nibqgħu hemmhekk nortista fejn oqgħod jena, eh, se nibqgħu nibbenefikaw minn dawn il-fondi. Inkella se nispiċċaw għal eh, dak li jgħid Westminster. Grazzi ħafna, Sinjura Darling. Issa, is-Sinjura Maletic. Grazzi President, il-kollegi tiegħi tkellmu fit-tul dwar il-bżonn tal-Fond ta' Żvilupp Rurali u l-Fond ta' Koeżjoni fil-ħajja ta' ċittadini tagħna. Permezz ta' dawn il-fondi aħna nappoġġaw l-infrastruttura u din hija xi ħaġa importanti ħafna, però nżidu wkoll l-investimenti fl-iżvilupp territorjali, speċjalment dan il-minimu ta' investimenti għal iżvilupp rurali. Jiġifieri aħna nappoġġaw dan kollu il-Kunsill, il-Parlament, il-Kummissjoni meta nitkellmu dwar il-villaġġi smart u l-isfidi tad-demografija, nitkellmu fuq eh, l-iżvilupp tal-Ewropa li tkun waħda ekwa u ta' benefiċċju għaċ-ċittadini kollha. Dan irridu nruħ permezz tal-baġit tagħna u l-istrumenti marbutin miegħu. U allura importanti li dan ir-regolament iwieġeb għal bżonn taċ-ċittadini tagħna u għall-iżvilupp ekwu tal-istati membri kollha. Grazzi ħafna. Issa, is-Sur Juan Lopez Aguilar. President, Sinjura Jurova, dan il-Parlament jagħmel xogħlu qed juri s-saħħa tiegħu permezz tal-leġislazzjoni għabbażi ta' regolament għal fond ta' koeżjoni u għal Fond Ewropew għal iżvilupp reġjonali. 272 272 biljun euro ġew allokati għal trasport u attenti il-bidla fil-klima, il-kwistjonijiet ambjentali, l-ekonomija ċirkolari u li proċessar tal-iskart u koll għandhom bżon din l-attenzjoni. Ejja, nuru l-impen kollu tana m'għandniex nagħtu finanzjament lill inċeneraturi jekk dawn ma jkunux konformi mar regolamenti li għandna biex niprodoġu l-ambjent tagħna. Grazzi ħafna edin tard u allura ma nistax inħalli aktar kelima għaliex fin-nofsija eza iridu nibdew il-votazzjoni u għatfadlinna suġġeċ diskutu Tibda il sinjura Komissarju, grazzi ħafna President, membri onorevoli, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar eh, xi ħaġa li hija importanti immens qed nitkellmu dwar il-budget li jmiss, il-politika ta' koeżjoni li jmiss, il-Fond Ewropew għall iżvilupp Reġjonali li jmiss u l-Fond ta' Koeżjoni. Mhux qed nitkellmu dwar il-flus biss, qed nitkellmu dwar politika bażata fuq solidarjetà politika li għandha lan tajn ir-reġjuni fejn il-konverġenza mhix lesta biex bekk dawn iż-żoni jikbru nżidu l-GTP u jkun hemm aktar impjegi, impjegi u ħafna affarijiet oħra. Mhux qed nitkellmu biss fuq il-flus, imma il-flus importanti wkoll fil-perjodi li ġejjin se jkollna inqas flus għal politika ta' koeżjoni u meta jkollna sitwazzjoni ta' dan it-tip irridu naraw kif se ninvestu il-flus. U allura id-dibattitu kien dwar dan kif se ninvestu l-flus li hemm allokati. Aħna lkoll konxi li binqas flus irridu nagħmlu aktar u hemm bżonn li nagħmlu aktar. Ġifieri irridu nagħtu valur għall flus prinċipju li għandna nżommu ma nistawx nonfqu bla-doċ, irridu nonfqu b'mod intelligenti u sostenibbli u nagħmlu investiment. Jiena rajt eluf ta' impjiegi arja nadifa xmajjar notfa u dawn kienu riżultati tal-investimenti illi għamilna qabel fil-politika ta' koeżjoni. Dan li sar sissa jrid jinżamm u allura tajjeb li jkollna valura l-flus għall investimenti ikunu għab benefiċċju taċ ċittadini. Irrid ikollna din il-konċentrazzjoni tematika biex ikollna valur miżju tal-investimenti tagħna. Nixtieq nirringrazzja lill parlament għax-xogħol sewi illi se jsir eh, sa għada fej se jkollna l-ewwel qari ta' dan il-pakkett leġislattiv. Eh, dan huwa pass il-qudiem biex il-leġislazzjoni eh, isseħma l kemm jista' jkun f'Ottubru. Issa jekk ma rridux indewmu l-programma l-2020 mhux biss ir-regolamenti jridu jiġu adottati din is-sena imma ir-reġjuni jridu jkunu preparati wkoll u jaddottaw f'mod eh, xira. Il-Kummissjoni ma tistax taqbel ma proposti li inaqsu il-valur miżjur ta' dawn il-proġetti ta' koeżjoni. L-aħħar kumment tiegħi imur lura għal kwistjoni ta' smarter cities jew smarter villages Kien hemm deċenji ta' politika ta' koeżjoni li pruvaw jibbilanċjaw l-iżvilupp tar reġjuni rurali u urbani u hekk għandu jibqa' ikun fil-politika ta' koeżjoni futura. Ir-regolament jintroduċi għanijiet ta' politika u Ewropa aktar ripa ċittadini tagħna biex dan l-iżvilupp eh, fiż-żoni kollha rurali, urbani u kostali juri eh, żvilupp urban eku. L-involviment tal-awtoritajiet ukoll se jtejbu s-sida. Grazzi ħafna. Thank you, Madam Grazzi, Signora Kommissarju. Issa fidejn ir-relatur Andrea Cozzolino. Uh, credo che domani nel voto troveranno. Grazie, naħseb fil-vot għada se jkun hemm sodisfazzjon u anki ftejjin wiesa anki minħabba diskussjoni li kellna u anki l-elementi kritiċi li ġew inklużi u anki flimkien mal elementi li ġew preżentati. Issa mm, Jiena nixtieq ngħid fil-konklużjoni tad dibattitu dwar il-tema li din indirizzaw. Aħna dejjem żammejna mal-indikazzjonijiet li ġew mill-Kummissjoni, però saħħaħna kif kien hemm bżonn id-dimensjoni reġjonali. Għalxin kella il-konċentrazzjoni kienet tkun għal xejn. Issa, kien hemm diversi kelliema illi semmew l-aspett ambjentali għal dak li għandu xaqsa mistin li ġejjin biex bekk nindirizzaw dawn it-tip ta' sfidi territorjali u reġjonali aħna il fuq mit il-300 mija ta' dak li huwa indikat. Anki dwar it-tema ta' flessibilità rridu naraw illi nsaħħu il-kofinanzjament ikun hemm ir-riżorsi ta' kull sena u jkun hemm aktar investimenti strateġiċi skont il-politika koeżjoni. Fl-aħħar jidher li, li dan huwa riżultat importanti wkoll kif il-rapporters u l-kelliema semmew aħna qegħdin nindikaw anki dawk l-elementi illi waslu għal aktar dbatija f'dawn l-aħħar snin, jiġifieri fejn kien hemm ukoll tnaqqis fil-azzjoni tal-Istat tal-Unjoni aħna hemmhekk għamilna intervent u nixtiequ nagħmlu intervent bil-politika ta' koeżjoni biex bekk miljuni ta' ċittadini jkunu fil-qalba tal-politika Ewropea. Dan huwa l-isforz tagħna nittama li l-votazzjoni ta' għada is Is-saħħaħ din l-ideja biex bekk aħna naraw illi konna rapport b'saħħtu li wassal għal żvilupp u tkabbir għall ewropa tagħna. Grazzi. Dziękuję bardzo. Grazie ħafna. Nifirħu l-rapporter u l votazzjoni se ssir għada. Naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u dan huwa dibattitu konġunt fuq il-provvista ta' kontenut digitali u l-bejħ online ta' oġġetti. Dan huwa rapport ta' Sinjura Gebhardt u Sur Vos u nibdew dan id-dibattitu dalwaqt għandna wkoll ir-rapport tas Sur Arimont. Però se tibda Sinjura Gebhardt, grazzi ħafna President. F'dan il-Parlament dejjem nesperjenzaw mumenti ta' sorpriża. U naħseb li hija ta' sorpriża meta tħares li l-kooperazzjoni li kellim ma' rapporter il ħadem miegħi dan huwa pass il qudiem f'dan il-qasam. U aħna ppreżentajna numru ta' argumenti b'saħħithom hawnhekk għandna direttivi fuq żewġ livelli u naħseb li zidna l-protezzjoni tal-konsumaturi u drittijiet tal-konsumaturi. Qed nitkellmu dwar kontratti li m'għandhomx biss numerazzjoni eh, monetarja, però għandna wkoll data involuta, per eżempju meta qed nitkellmu fuq ir-reklamar il-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur għandhom ikunu l-istess għalkemm dan ma kienx il-każ qabel issa jekk tkunx qed tagħmel downloading ta' file jew tixtri xi ħaġa online jew tikri xi ħaġa online jew inkella pereżempju tkun ħad tixtri xi smart fridge. Is-software kollu irrid ikun interoperabbli mal-hardware. Dan huwa kriterju importanti ieħor. Il-konsumaturi għandhom dritt tal-aġġornamenti tas-software li se jwaslu għal tul itwal fil-ħajja tal-prodotti ta' dawn l-smart products għaliex inkella is software jiġi skadut, irrid ikun hemm portabilità tal-kontenut ukoll il-konsumaturi għandhom iżommu l-kontenut tagħhom anke fi żmien twil jew fi żmien qasir kif jippreferu huma meta jkunu qegħdin jużaw pereżempju social networks għandna il-kwistjoni ta' sitt xhur jew inkella sentejn f'ċertu każijiet għal burden of proof, dawn kollha huma affarijiet importanti illi aħna daħanna f'dawn iż-żewġ direttivi differenti illi huma qrib ħafna ta' xulxin. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni illi u rejtu, nirringrazzja wkoll is-sur Arimu. Jiena naħseb li verament għamilna passi pożittivi hawnhekk għall konsumaturi tagħna ma kienx faċli fil-bidunet ridna naħdmu għal tliet snin sħaħ biex aħna nkunu nistaw eh, nisalvagwardjaw dan id-drittijiet. Il-Kommissjoni mhux dejjem kienet biqbil dawk tan-naħa tal-lemin aqqas fil-parlament, jiġifieri għamilna kompromessi biex naslu fejn wasalna issa. Kellna timijiet tajbin ħafna li ħadmu magħna fuq dan is-suġġett u naħseb li l-ħakna lan li xtaqna. Fil-bidu ta' dan il-proċess leġislattiv jiena nista' niftakar meta bdejna. U edna Iva, irridu dawn id-drittijiet, irridu niżviluppaw dawn id-drittijiet, imma ma rridux ikollna Eh, liġi fi stat membru illi titnaqqas għal livell minimu u għalhekk kellna eh, dubju dwar l ormanizzazzjoni totali għaliex kieku kien se jkollna ċertu deterjorament, però naħseb li issa lħaqna livell tajjeb ta' armonizzazzjoni aħna eh, imbutajna l-armonizzazzjoni munima minima fċertu oqsma ħalli jekk hemm xi regoli fi stati membri li huma aħjar jibqgħu hemmhekk ukoll. Naħseb li l-populisti kienu jieħdu pjaċir kieku ma milniex hekk u ma għamilna bil-kontra, u allura jiena verament kburija ta' dak li aħna rnexxina niksbu hawnhekk, jiena nemmen illi dan huwa eżempju internazzjonali f'termini ta' protezzjoni tal-konsumatur. Grazzi ħafna ngħaddi għas Axel Voss. Grazzi ħafna, President, Kummissarju u korrapporter Sinjura Gebhardt. Nibda billi nirringrazzja lill kummissjoni għal din il-proposta li għandna f'qasam xtit U eh, bħal korrapporter tiegħek Sinjura Gerhardt, nirringrazzjak ħafna għal kooperazzjoni li kien hemm, kien hemm skambju ta' opinjonijiet u kellna riżultat tajjeb ħafna. Sinjura Gebhardt ħarset l-aktar lejn il-protezzjoni tal-konsumatur u jiena ħarist aktar lejn il-kontratti ta' provista ta' kontenut digitali u il-kwistjonijiet legali wara dan minħabba minn fejġi jiena u allura kena rizultat tajjeb ħafna domna veru però kien hemm serje ta' problemi illi kellna nindirizzaw l-ewwel il-protezzjoni tad-data kif niġestjonaw u l-kwistjoni ta' drittijiet tal-awtur tal-copyright. U din hija diskussjoni importanti ħafna, speċjalment għal prodotti smart ukoll kif se nindirizzaw dan il-prodotti smart iddeċidejna li se nindirizzawhom f'din id-direttiva u mbagħad flimkien mal-Kunsill fid-dawl tar rapport rapport li jmiss fuq il beta ta' oġġetti tangibli rajna illi dan għandu jiġi indirizzat ukoll f'dan li qed nagħmlu hawnhekk. Aħna nixtiequ illi jkollna kemm jista' jkun armonizzazzjoni. Bażikament ma xtaqniex inħallu lakuni eh, meta niġu biex nindirizzaw dawn l-smart goods, dawn il-prodotti smart. Dan wassalna għal fatt illi ikun hemm konsegwenzi legali u li dawn il-konsegwenzi iridu jiddiskrivu sitwazzjonijiet eh, l-istess jekk inti tkun qed tixtri online jew kellha tagħmel xi download eh, din qedem minħabba liġi kontrattwali. U allura eh, sibna diffikultajiet hawnhekk, però naħsbu li naħseb li hawnhekk f'din id-direttiva rigward il- kontenut ksibna farid tajbin su intern diġitali, jiġifieri minn armonizzazzjoni minima wasalna għal armonizzazzjoni sħiħa eh, fċertu bċertu dati ta' skadenzi, jiena nispera li l-Kunsill jara ftit aktar żvilupp pożittiv fil-futur għax huma wkoll jixtiequ suq digitali uniku U allura irridu naħdmu fl-imkien biex niprofaw nilħu ta' kompromess hawnhekk. Jiena naħseb li jekk għandna nimxu, speċjalment f'dan issu uh, uniku digitali. Rridu noħolqu livell fejn aħna ikolna armonizzazzjoni sħiħa fl-Ewropa kollha. Din id-direttiva li qed niddiskutu hawnhekk illum eh, tistabilixxi il kontenut digitali fl-Unjoni kollha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 bil-liġi kontratwali bħalissa qegħdin fuq id-direttiva tal-1999 u għanna rekwiżiti minimi u hemm konsegwenzi differenzi imħabba dan u allura hemm inċertezza legali wkoll il-konsumaturi eh, jaffaċaw dawn il-problemi meta jiġu għal transazzjonijiet transfrontieri. U allura rridu natu każ lil dan il-konsumatur li jkun qed jixtri Eh, servizzi digitali fi stat membru ieħor għal stat membru ieħor biex hu ikollu l-istess bażi legali li jista' japplika għaliha dan huwa pass importanti l qudiem u jekk naslu sawnek ikonna pass tajb l qudiem Grazzi ħafna. Issa nagħtil kelma lis-sur Arimo. Grazzi ħafna. Kommissarju, grazzi wkoll President. Jiena naqbel kemm mal-kellima ta' qabli għaliex sa fl-aħħar wasalna għal dawn iż-żewġ direttivi tajniehom il-ħajja u issa naf li l-ġenituri li kellhom it-twins dejjem iħossu li l-ħajja partikolarment diffiċli għalihom fl-ewwel ftit xhur tal-ħajja tat trabi u issa aħna hekk ukoll għanna dawn iż-żewġ direttivi aħwa. U għall-ewwel darba qegħdin niksbu regoli armonizzati li japplikaw fl-Unjoni Ewropea. Kemm jekk tixtri online, kemm offline, jekk xtrajt biċ-ċamara, jew mobile, smartphone. Dan huwa eżempju ta' kemm il-frontieri huma fluidi bejn prodott fiżiku u xi ħaġa li tixtri online. Għandek prodotti li huma tangibbli, iżda mbagħad għandek is-software diġitali dan għandu x'jaqsam ħafna mal-internet. Tista' tniżżel apps, tista' tagħmel il-xogħol fuq il-kont bankarju tiegħek u allura importanti li jkollna biżżejjed garanziji preżenti għal prodotti li huma tradizzjonali jew għal app tal-streaming tal-mużika. Xi ħaġa li tapplika fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Bekk irid ikollna qafas Ewropew illi jagħmel tajjeb għal dawk il-lakuni li kellna qabel. Bekk isewwa ċar. il kummerċant x'għandu jagħmel, x'inhuma drittijiet tal-konsumatur kemm jekk qed nitkellmu dwar prodott tangibbli jew prodotti diġitali, il-konsumaturi kollha fl-Unjoni Ewropea għandhom garanzija ta' minn tal-inqas sentejn għal prodotti u għal kontenut diġitali. Jekk xi ħaġa tiġri matul dawn is-sentejn jista' jkun hemm tiswija jew ikollhom prodott ieħor jew ikun hemm terminazzjoni tal-kuntratt u jkollhom ir-refużjoni ta' flushom. Għal ir-rekwiżiti issa huma ċari. Għandna r dupjar tar-reverse tal-, -reverse, tal piece tal jew l-oneru tal-provi, jiġifieri irid ikun hemm turija illi kien hemm xi ħaġa illi ma kienx qed taħdem sewwa fil-prodott, issa hemm żmien ta' sena u anki dan iż-żmien jista' jitla sa aktar minn hekk sa sentejn biex allura il-konsumaturi issa jistgħu iwaqfu kuntratt. Ħaġa sekta hija aktar faċli. Anki ċertu taħt ċerti ċirkostanzi jista' jkun hemm refużjoni ta' flus immedjata ġala darba il-konsumaturi jkollhom il-prodott tagħhom huma xorta waħda għandhom jistgħu jmorru lejn il-bejjieħ biex ikollhom prodott ieħor jew ikollhom it-tiswija meħtieġa. Jiġifieri issa drittijiet kif qed huma ċari ħafna japplikaw kullimkien fl-Unjoni Ewropea, għandna din l-armonizzazzjoni bekk li tgħin il-konsumaturi, in-negozjanti, partikolarment in-negozji żaru medji l-SMEs u mhux se jkun iktar tħassib dwar x'tipi ta' liġijiet se japplikaw meta jkun hemm il-beħ lil lin mill-pajjiż xi ħaġa pożittiva ferm din għal bejja iżgħar illi forsi m'għandhomx eh, dawk il- eh, l-istrutturi legali kbar bħal m'għandhom kumpaniji kbar biex bekk għandna ċertezza legali għal kumpaniji anki għal dak li nxaqsam il-beħ fiħdan is-suq waħdini. Grazzi bekk il-kollegi kollha illi ħadmu fuq dan it-test. Jiena naħseb illi bekk urejna l-importanza ta' kompromessi hawnhekk meta għandna sitwazzjoni tant polarizzata. Il-kompromess allura huwa l-aqwa mod kif infissru demokrazija parlamentari. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u fisem il-Kummissjoni naddu il-kelma lis-Sinjura Jurova. Grazzi President Onorevoli Membri, dan huwa moment tajjeb ħafna għaliex għal sa fl-aħħar wasalna għal finali tal-proċess leġislattiv għal suġġett li huwa tant importanti għan negozju ċittadini tagħna. Jiena aktar nippreferi nitkellem dwar eh, żewġ direttivi li huma aħwa, aħwa nisa, għaliex għandna waħda li hija forsi iktar moderna u l-oħra forsi ħxinet xi ftit għaliex issa għandha wkoll il-beħ online ukoll. U donnu kien hemm diffikultà anke biex timxi fil-proċess, però fl-aħħar mill-aħħar irnexxinna. Grazzi wkoll għall kooperazzjoni tajba ħafna li kellna mal-kolleġislaturi u ringrazzjament partikolari imur għal Sinjura Gerpat għal Sur Voss illi jafu sew. Għaddejna minn momenti drammatiċi ferm momenti ta' ansjeta